el señor presidente. Il president. Buenas tardes, queridas y queridos colegas. Il-wara l-ofsinari tajab, signori, kommissarju. Sur Ministru, Inkomplu bis-seduta il-minuti ta' seduta tal-biraħ u testi approvati waqt il-laqa tal-biraħ huma dispożizzjon ta' ma nafx jekk hemmx kummenti fuq dan ma jidirlix. Mela nistgħu ngħidu li il-minuti tal-laqa tal-biraħ huma approvati. Naddu għall-ewwel punt fl-aġenda tal-lum dikjarazzjoni tal-Kunsillu tal-Kummissjoni fuq is-sitwazzjoni politika fir-Rumanija. Għanna is-sodisfazzjoni li għanna Valerius Stefanos Bole li huwa president tal-Kamra tad deputati tal-Rumanija u sur Dan li huwa ministru tal-relazzjonijiet mal-Parlament fil-pajjiż tiegħu. Nilqahom it-tnejn li huma dawn iż-żewġ ospiti tagħna illi se jsegwu id-dibattitu tagħna mill-galerija. Natu il-mikrofonu l-sur Mavrojannis fisem il-Kunsill. Se jagħmel il-komunikazzjoni tiegħu fuq is-sitwazzjoni fir-Rumanija. Sur Mavro Jannis nieħu l-opportunità biex nifraħlek u biex nirringrazzja lill-Presidenza tal-ospitalità illi intkom u rejtuna